Votaw fil-11 nofs il-ħamis. Issa naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda. Għanna rapport interim mill-Onorevoli Hubner dwar lajnuna finanzjarja li l-Istati membri li l-munita tagħhom miex l-euro. Nitlob l-rapporter is-Sinjura Hubner sabiex titkellem għandek erba' minuti. Commissioner, dear colleagues. Grazie, President. Il-fokus ta' riformi xprunati mill-krizi kienu l-aktar fuq iż-żona euro u biex xira minħabba l-tieġa illi narġaw naħsbu dwar l-arkitettura oriġinali tal-munita unika. Iżda kif aħna navanzaw fi riformi tagħna ma rridux ninsew illi għandna nżommu l-Unjoni Ewropea maquda sabiex nippreservaw l-integrità tas-suq waħdini. Jekk niftakru dan ir-reviżjoni tal-faċilità tal-blanċ tal-pagamenti tisħaq dwar il-ħtieġa illi wkoll ninvolvu lill-istati membri li mhumiex fiż-żona euro fi rigward ta' dispożizzjoni għall assistenza finanzjarja jekk ikun hemm problemi makroekonomiċi sabiex dan il-proċess jaqbad ir-reviżjoni tal-BOP ser tippermetti l-istati membri mhux fiż-żona euro li jkollhom aċċess għal linji tal-krediti prekawzjonarji u um msaħħa Dawn l-istrumenti ser jiżguraw illi r-riski jiġu indirizzati fi stadju bikri u diffikultajiet jiġu indirizzati qabel ma jsiru ta' daqs kbir sabiex nevitaw l-effetti ta' kuntaċ, reviżjoni tal-BOP ma tatix eh, drittijiet ta' assistenza finanzjarja lill membri mhux fi zona euro, imma tressaq obbligi permezz ta' miżuri aktar ħorox qabel u wara li tingħata l-assistenza finanzjarja. Reviżjoni tal-BOB tistabilixxi l-guidelines fejn l-analiżi eh, tal-programm ta' ġustament makrofinanzjarju għandu jsegwi. Ittejjeb il-previżjoni u kol ittejjeb il trasparenza billi tippromuovi dialogu istituzzjonali dwar l-assistenza finanzjarja għalhekk Dawn ir-rekwiżiti li semmejt illi għal għal-jom se jkunu soġġetti l-Istati membri mux fi żona euro huma mmudellati fuq it-tupek id-duwa leġislattiv illi jindirizza kwistjonijiet budgetarji u assistenza finanzjarja fil-żona euro u bekk huwa sforz armonizzat tal-Unjoni Ewropea li għandu fil-qalba tiegħu suq waħdini, il-ħtieġa li jkun hemm BOP imsaħħaħ huwa ġustifikat l-iktar fil-kuntest tad-dialogu tad-dibattitu Eh, li għaddej bħalissa dwar l-Unjoni Bankarja jekk din tal-aħħar tirnexxi il-membri tagħha ser ikollhom jiġu trattati b'mod ġust u gwali u bekk l-istati membri mhux fiż-żona euro li ser ikollhom opt-in fil-mekkaniżmu uniku ta' supervizjoni ser ikollhom bżonn li jingħataw set ta' drittijiet u dmirijiet. Kwistjoni ewlenija f'dan il-kuntest huwa li nofru lill membri mhux fiż-żona euro backstop fiskali għaliex il-miżuri finanzjarji u ta' supervizjoni li jittieħdu mill-SSM jista' jkollhom implikazzjonijiet fiskali, ħorox u ħtieġa għal rikapitalizzazzjoni bankarja. Ġim ħabbar illi ġala darba l-SSM jibda jaħdem l-ISM ser ikun jista jagħmel rikapitalizzazzjoni diretta tal-banek. Il-proposta tiegħi fil-kuntest tal-proposta reveduta tal-BOP huwa l-inresqu strument tal-kapitalizzazzjoni bankarja indirett għal l-istati membri illi qegħdin jieħdu sem fl-SSM. Dawn l-istati membri mhux fiż-żona euro jkunu jistgħu jieħdu self sabiex jirrekapitalizzaw l-istituzzjonijiet finanzjarji tagħhom. E kif il-mekkanizmu finanzjarju ta' restabilizzazzjoni li FSM illi replika l-BOP għal 27 stat dan musser jibqa' dej u l-kapacità ta' self tiegħu ta' 10 biljun euro tista' tiġi trasferita għal BOP. Jekk jekk jiġi diskuss tiġi diskussa reviżjoni tal-ISM nistgħu nikkonsidraw l-alternattiva li nippermettu l-istati membri mhux fi żona euro li jipparteċipaw fl-SSM u jikkontribwixxu fir rikapitalizzazzjoni tal-istrument sabiex jibbenefikaw ukoll minnu. Biex nikkonkludi ir-reviżjoni tal-BOP tibbat messaġġ importanti immens illi jmur lil in mill-kwistjoni ta' assistenza finanzjarja jiġifieri li armonizzazzjoni ikbar ta' riformi fl-Unjoni hija ta' benefiċċju aħari għal l-istati membri fi żona euro u dawk mhumiex u kol għal kulħadd fl-interess tas-suq waħdini. Grazzi President. Grazzi, issa nixtieq nitlob lil kummissarju Olli Ren sabiex jitkellem. Grazzi President onorevoli membri, l-ewwel net nixtieq nirringrazzjak għal mod maġġel ta' kif trattajtu din il-proposta leġislattiva importanti nixtieq nirringrazzja lil membri tal-Kumitat Ekon mod partikolari l-onorevoli Danuta Hubner u li shadows lil gruppi politiċi għal dialogu kostruttiv tagħhom dwar dan id-dossier f'dawn l-ħarġimatu xhur. Issa illi sibna ftejn politiku dwar it-tupek din il-proposta u għal-pass importanti illi rridu nieħdu sabiex insaħħu l-mekkanizmi ta' stabilità tagħna u nirrevedhom naġġornawhom. Irridu nevitaw li nidħlu fis-sogru li niffukaw e, biss fuq iż-żona euro. U dan huwa l għan tal-proposta tal-Kummissjoni illi tirrevedi il-regolament attwali li huwa validu tal-BOP. Il-regolament attwali ma baqax aġġornat ma dawn l-oddot il-ġodda li ġew inħolqu l-inħolqu għal żona euro, ġifiri li FSM u l-ISM l-antik. Il-regolament ma jqis il-reformi regolament ma jqis ir riformi Illi kien hemm fil-gvernanza ekonomika illi kellhom lan illi jisaxħu il-koordinazzjoni ekonomika u budġetarja, il-leġislazzjoni tupek b'mod partikolari. F'dan l-isfond, il-proposta ġdida tal-Kummissjoni tibni fuq regolament attwali iżda wkoll tmur li lil minn dan ir-regolament sabiex tagħti li l-istati membri mhux fiż-żona euro aktar strumenti finanzjarji jiġifieri linji ta' kreditu bħal il-linji tal-kreditu f'kundizzjonijiet imsaħħa jew il-linji ta' kreditu f'kundizzjonijiet prekawzjonarji li CCL u l-PCCL u tiżgura li jkun hemm livell indaqs bejn l-istati membri li huma fiż-żona euro u dawk li mhumiex fiż-żona euro. Għalhekk President onorevoli membri, il-progress eh, fuq dan ir-regolament huwa meħtieġ għaliex il-kriżi mhijiex biss marbuta ma' żona euro strumenti ta' assistenza finanzjarja u għoddot ta' gvernanza għandhom ikunu disponibli għall-istati membri mhux fiż-żona euro mill-aktar fis possibbli. Bekk stati membri mhux fiż-żona euro m'għandhomx għalfejn jiġġieldu l-kriżi meta ikollom bżonn u m'għandhomx ikollhom idejhom marbuta meta jiġu biex indirizzaw il-kriżi hemm bżonn ta' azzjoni leġislattiva immedjata u tkun xi ħaġa tassew apprezzata jekk tiġi minnaħa tal-Parlament Ewropew. Grazzi. Grazzi issa il-kellima fisem il-gruppi politiċi l-ewwel kellim fisem il-PPE l-Onorevoli Markus Weber, żewġ minuti. Grazie President, Kummissarju, kollegi. L-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja lir rapporter l-Onorevoli Hubner. Dan huwa rapport eċċellenti illi tabilħa jolqot il-musmar fuq rasu għaliex aħna rridu noqogħdu b'sebajnejn ma jistax ikun li konna ħafna regolamenti għaswiq finanzjari fil-ġejjeni iżda mbagħad il-Parlament Ewropew jitħallaq barra dan il-proċess leġislattiv. Għalhekk aħna ridna nużaw dan ir-rapport interim minnaħa tal-Kunsil eh, ma uħat prezenti għawnek għal dan għadda mill-Komissjoni għal-Kunsil u il-Parlament eh, esprima xewqa tiegħu illi jitratta dan il-punt u xtaqna li l-Kunsil li kun prezenti għawnek sabiex jatina widen. Għedin naraw li fil-PPE ftit ta' dubji l-iktar dwar il-kwistjoni ta' rikapitalizzazzjoni bankarja illi tabilħa teħdinna ħafna enerġija f'dan ir-rapport. Il-fatt li nibdlu li SM u trattat b'mod partikolari il-kwistjoni ta' trasferimenti tal-fondi illi ma ġewx eh, meħuda fl-FSM illi dal-waqt ser jiskadi. Il-mistoqsija tagħna huwa tajjeb li jkollna taħlita ta' stati membri li huma fiż-żona euro u dawk li mhumiex fiż-żona euro għandna nagħmlu l-affarijiet Eh, kif hemm miktub fir-rapport, ir-rapport qed jimxi fid-direzzjoni tajba, aħna se nivvutaw favorih iżda fil-vot, aħna votajna favurih iżda fil-vot aħari ser nastienu. L-Onorevoli Kutax nkellim li jmiss. Fisem l-SND. Grazzi, President, kollegi, Kummissarju, l-ewwel net, nixtieq nirringrazzja lis-Sinjura Ubner għal kooperazzjoni eċċellenti li hija uritna hija tassew kienet lesta li tinkludi l-proposti tagħna fil-kompromess f'dan ir-rapport. Ir-regolament il qed jiġi propost għal dan il mekanizmu ta' assistenza finanzjarja għall-istati membri tal-Unjoni li mhumiex fiż-żona euro nara uħsa biex jizgura livell, indaqs livell ugwali fi żmien fejn il-kriżi eh, laqtet lil membri kollha u rajna illi żdiet il-dejn globali. Kontrarjament għal pajjiżi ta' żona euro li għandhom il-mekkanizmi eh, ta' stabilità finanzjarja 500 biljun, eh, l-istati membri l-mux fi żona euro għandhom 50 biljun l-ammont zdiet minn 12 biljun għal 50 biljun, iżda l-ammont globali huwa inqas minn dak li huwa disponibbli għal pajjiżi għall istati membri li huma fiż-żona euro. Il-Kummissjoni għandha lan illi tinkludi kondizzjonalitajiet simili proċeduri simili għal self finanzjarju simili għal dawk tal-pajjiżi li huma fiż-żona euro. Bekk jiena nappoġġa l-idea illi ndaħlu istrumenti ta' rikapitalizzazzjoni bankarja għall istati membri li mhumiex fiż-żona euro. Dawn il-pajjiżi għandhom bżonn ta' mekanizmu ta' protezzjoni fiskali iżda ikun aħjar jekk ikun strument li jippermetti il rekapitalizzazzjoni bankarja diretta sabiex nevitaw illi jkollna firda fis suq wahdini u tef ta' kompetitività li stati membri li mhumiex fi zona euro. Grazzi. L-Onorevoli Schmidt għall-Alde. Grazzi President, grazzi l-Onorevoli Hubner għal biċċa xogħol eċċellenti tagħha. U hija rnexxilha ġib ġibna fuq in-naħa tagħha. F'dan il-waqt huwa importanti li nżommu lill unjoni maquda mill-tramuntana għan-nofsinhar. U f'dak li rigwardani id-dinja l-aktar ħaġa importanti. Il-Kummissarju tkellem dwar dan il-fatt. Jista' jkun il-pajjiżi li mhumiex fiż-żona euro kunu jeħtieġu appoġġ fi żminijiet ta' kriżi u aħna rridu noħolqu l-possibilitajiet sabiex huma ikunu jistgħu jiksbu dan l-appoġġ. Aħna ħloqna strument totalment differenti għad żona euro U ovvjament din hija xi ħaġa illi bil-fors kellha tiġri, iżda aħna issa rridu naġġornaw l-istrumenti li huma disponibbli għal pajjiżi li mhumiex fiż-żona euro, issa din hija xi ħaġa possibbli. Iżda naħseb li huwa ġust li ngħidu li nistgħu nagħmlu pass ieħor fl-istess waqt li jiena smajt sur febe illi wkoll li fema tal-grupp tiegħi anke jekk aħna niftu l-bibina strument ġdid, aħna ma rridux illi l-affarijiet jitlu mit-tieqa u mhux mill-bib għalli SM. Mhux dwar dan, qegħdin nitkellmu hekk iridu niksbu. Iżda wara ħafna dibattiti aħna ħriġna b'xi ħaġa oħra, xi ħaġa illi Danuta Hubner sejra tirrikonoxxija u aħna f'paragrafu seba' nittamaw illi meta ngħidu taħt il-kondizzjonalità illi l sem fl-SSM u li FSM hija permanenti u dwassal l-istess drittijiet għall-istati membri li, li huma fi żona euro dan huwa kompromess illi il-grupp kollu jista' jappoġġaħ u jappoġġa wkoll proposta tal onervoli Hubner. Grazzi għal ICR l Sile. Ziņojumu, lai arī, kā mēs zinām un dzirdam, te būs daudz pretrunīgi. Jina u koll nishtiq nirringrazzja l-Onorevoli Hubner. Dan ir-rapport huwa tentattiv fuqt ta' kriżi illi aħna natu bażi ta' appoġġ faċilità għall istati membri li mhumiex fiż-żona euro. Niprofdu l faċilitajiet bħal linja ta' kreditu b'kundizzjonijiet prekawzjonarji din iva tista' tkun xaġa ħaġa tajba. Il-pajjiżi li huma membri tal-SSM issa jistgħu jsiru membri tal-ISM u l-miżuri ta' appoġġ minn dan il-fond ikunu wkoll disponibbli għall istati membri ta' żona euro. L-10 biljun mill-FSM suppost irdu jiġu trasferiti fil-faċilità l-ġdida tal-bilanċ tal-pagamenti. Din hija miżura illi aħna nħossu li hija xi ftit kontradittorja. L-iktar għal pajjiżi donaturi jisema wkoll il-fatt illi il-pajjiżi mhux fiż-żona euro jistgħu jissieħbu fil-mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni bankarja. Din xaġa ħaġa importanti wkoll. F'termini ġenerali, fil-vot il-grupp tagħna ser jieħu vot maqsum, ser ikollu vot maqsum, ser nivvotaw b'mod differenti, jiena ser nivvota favur ir-rapport iżda wħud mill-kollegi fil-grupp tiegħi ser jivvotaw kontra. Jiena nittama illi fil-vot aħar ir-rapport ma jiġix meċħut. Kellim li jmess. Grazzi, President. Il-grupp tiegħi musar jappoġġa il-rapport ta' Senjura Hubner. Żewġ raġunijiet. L-ewwel nett, dan huwa tentattiv mill-Kummissjoni sabiex tibdel ir-regoli għal bilanċ ta' pagamenti għal pajjiżi li mhumiex fiż-żona euro. L-ewwel problema hawnhekk hija illi il-Parlament matul dan il-proċess ma kellux l-opportunità illi jinfluenza is-sustanza jew inkella ifassal emendi. Jiena nemmen illi l-reporter din il-ħaġa tirrikonoxxija aħna qegħdin hemmhekk sabiex ngħinu u eh, għanna biss rwol simboliku xejn ta' sustanza, kollegi, il-kustjoni hawnhekk hija kif jittieħdu dawn id-deċiżjonijiet mill-Kummissjoni, kif eh, titfassal il-leġizlazzjoni u xinu l-rwol tal-Parlament Ewropew, kif jiġi involut il rwol tal-Parlament Ewropew. It-tieni il-proposta tal-Kummissjoni u rapport jgħidu li dawn il-miżuri il il miżuri dawn l-odo, dawn il mekkaniżmi ta' appoġġ għandhom jiġu użati sabiex ikun hemm trattament ugwali ta' pajjiżi li huma fiż-żona euro u dawk li mhumiex fiż-żona euro. F'dak li rigwardani dan huwa argument illi qed jiġi mressaq sabiex jaħbi jostor il-verità għaliex dak li qed tagħmel kummissjoni huwa illi toqgħod iddur ma' din is-sistema neoliberali liberali u tinfluenza pajjiżi li jinsabu barra żona euro. Rajna ġara li l-pajjiżi fit zona euro, il-Greċja, l-Portugal, l-Irlanda. U għalek, kull tip ta' ugwaljanza li tista' twassal għal aktar għat u aktar austerita hija xi ħaġa li aħna maħniex favorija u bekk se nivutaw kontra ir-rapport. Grazzi President. L-Onorevoli Galpel, żewġ minuti. Grazzi President. Grazzi, Onorevoli President nifirħu l-nervu li Danuta Hubner għaliex xie għamlet bieċa xogħol tassew tajba bħala rapporter. Aħna qegħdin nindirizzaw il-pajjiżi taż-żona euro u dawk li mhumiex fiż-żona euro. Dawn huma żewġ gruppi ta' pajjiżi li huma milquta mill-kriżi. Il-fatt illi dawn huma maqsuma f'żewġ gruppi jista' jpoġġi f'dubju l-effettività tal-politika ekonomika u aħna irdu naraw eh, kif nistaw nibnu pont fost dawn il-gruppi, bejn dawn il-gruppi ta' pajizi. Dan u għal-iskop ta' dan il-rapport u kol u għal-iskop tal-facilita u simplifikazzjoni tal-facilita tal-bilanċ tal-pagamenti. Aħna nittamaw illi inkunu nistaw nejnu is-sitwazzjoni u nżidu s-solidarjetà kif ukoll is-sostenibilità tal-ekonomiji tagħna jidher biċ-ċar illi sabiex aħna eh, nkunu nistgħu noħorġu minn din il-kriżi neħtieġu bilanċ ta' pagamenti, arranġament ta' bilanċ ta', ta pagamenti fis-sod u li dan ikun isir b'mod kostituzzjonali. Bekk irridu nimxu fid-direzzjoni fejn il-banek tal-istati membri mhux fiż-żona euro u koll ikun jista' jkun hemm rikapitalizzazzjoni tagħhom u id-dejn sovran, id-dejn statali ikun jista' jitpoġġa fuq level eh, livell sot u jista' jkun hemm ukoll xi titjib marġinali anke f'dawk il-pajjiżi li mhumiex imsieħba fiż-żona euro. Ovvjament huwa impossibbli illi jiġu solvuti l-kwistjonijiet kollha f'dan ir-rapport hekk qasir iżda. Fir-rapport aħari tar-regolament dawn id-dettalji kollha ser isibu posthom u ser jiġu rranġati. Grazzi lill rapporter għal darbohra, kellem li L-Onorevoli Tabajdi. Grazzi ħafna, President. Jena, naqbel kompletament ma' Signora Hubner dawk l-istati li mhumiex parti mill-Euro inkluż l-Ungerija għandhom jiġu mogħtija ċerta ħarsien bħal huwa l-każ għal dawk li huma fl-Euro. Speċjalment dak li nixaqsam il-banek. Fl-Ungerija, Polonia u Repubblika Ċeka il-banki ċentrali qed jippruvaw jistabilixxu Ferrat f'daw l-istati membri, ma daw ħafna jistaw jifallu faċilment, jgħin naqbel, mal-proposti ta' Signora Hubner. Mux l-istati membri kolla ġew motija l-istess trattament, mux possibli li wieħed e, jgħati l-istess trattament u jista' jkun hemm diffikultajiet u jkun hemm kolass il-pozizjoni fil-pajizi tal-Euro u dawk li mumiex jistgħu jmorru għall u jista' jwaħsal għal falliment tal-Unjoni Ewropea nifisa. Grazzi ħafna, għandu minimis, donevri Gustafsson. Barra minna minn din is-sala eh, ħafna qed jiġu jispiċċaw fil-faqar u l-istat ta' benesseri qed jispiċċa. Ta' kollu nħabba din l-viżjoni eh, fit-tanel tal- trojka li ma tarriġ tħaras tħares biss lej l-ekonomija ġenerali iżda biss l-aspett fiskali. Ħafna huma dawk li jisperaw li jkun hemm tibdil u fejn in-nies ikunu iżeh importanti mill-flus. Ma fl-Unjoni Ewropea m'għandniex ziffa ġdida, aħna hawnhekk għadna nieħdu l-istess nifs l-arja li kien hemm qabel il-politika ta' austerità ħat tiġi esportata lej pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea. U jekk ikun hemm problema fil-bidu tihom ħafna ħafna ħelu u minn mbagħad jispiċċaw eh, snin ħażina u ta' zaq. Hemm mistoqsija mis-Sur Schmidt disposti ta' tirrispondi. Sur Schmidt kartulina blu. Grazie għafna, President, jien nishtiq nsaqsi l-Sur Gustafsson fejn eżattament fir-rapport tal signora Hubner hemm xi referenza għal ġuħ ta' żaq. Precis Inti provajt tam riassunt ta' test ma naħseb li mandekx ehm, raġun hija dwar nies u dwar il-kriżijiet fil-pajjiżi. Ah, jekk isibu problemi għandhom ikunu fil-kondizzjonijiet l-istess kondizzjonijiet bħal ħaddieħor. Ekk aħna solvejna l-problem fis snin design fej hemm referenza għal ta' zaqqa. Fej kien eh, daw l-aħħar ħames snin eh, s-sur Schmidt evidentement ma kienx għawek, għaxin l-politika hija l-istess jekk aħna nieħdu daw il-kej daw il-miżuri makrofinanzjari li qed jiġu applikati kullum kien bl-istess regoli għal pajjiżi l-ġodda u jaħseb li tkun ħaġa ġusta daw il-pajjiżi li u daw li mhumiex parti mill-żona euro ikollhom l-istess kondizzjonijiet forsi hija ġusta ma l-istess programm l-istess politika ta' austerità huma mhux ħajjieħdu l-flus jihdu flus jekk huma ma jagħmlux l-istess affarijiet, jaqtaw il-pensjonijiet, jaqtaw naqsu il-salari u affarijiet simili. Issa ngħaddu għall-onorevoli eh, Kleva Kekox. <clears throat> F'dew l-aħħar snin dawk responsabbli għal politika fl-Unjoni Ewropea eh, daħlu ċerta strumenti ġodda, ċerta għodda ġdida minħabba l-pressjonijiet tal-krizi finanzjarja u ekonomika li FSF u ratifikazzjoni tal-ISM ġew stabilite bħala eh, ħajt ta' protezzjoni biex ħares l-euro. Il-krizi ekonomika u l-problemi eh, finanzjarji ta' ċerta stati membri u forma ċara l-Unjoni Ewropea kellha bżonn tistabilixxi mekkaniżmu finanzjarju speċjali biex bem ma jkun hemmx Eh, biex pajis ma jittiħiċ minn ieħor. Dik eh, proposta li jista' jgħin dawk li huma barra mid zona euro. Il-progress li sar bit-tupek reċentement u dispozizjoni ġodda tal-report Ferreiru għandhom bżonn jiġu konsolidati bil-strument ġdid għall-għajnuna finanzjarja l istati membri li m'għandhomx munita euro. Jina eh, ħad gost bil-fat li jem eh, l-analizi għal eh, cost benefit u l-istrument ta' BOP pajizi barra minn zona euro għandhom jkollu dispozizjoni dwar il-kontroll ta' finanzi pubbliċi, inklużi il-konsekwenzi u dispożizzjonijiet ta' mizuri tal-budget li wieħed jantiċipa Europa 2020. Eh, sur Stoljan, zeċ minuti. Grazie ħafna, sur President, pajizi, Rumanija, eh, rċevit għajnuna eh, finanzjarja mill-Unjoni Ewropea fi żmien diffiċli fil-kriżi prezenti. Jien nixtieq ringrazzja l-Istati membri kollha u l istituzzjonijiet Ewropej għal din l-għajnuna. <clears throat> Madana kollu, fil-difikultajiet li fil-pajizi li mumiex parti mill-zona euro mux għet ikollhom l-istess aċċess għal firxa ta' strumenti finanzjarja li għandu dawk il-pajizi li huma parti mill-zona euro. Għal din ir-raġuni jiena nappoġġa kompletament il-proposta ta' Sinjura Hubner, il-rapporter tagħna biex wieħed għajjem dan il-kwistjoni fil-rapport, specialment jinnan nappoġġa il-proposta li wieħed joħloq eh, strument finanzjarju speċjali għal rekapitalizzazzjoni tal-banek. Dan l-istrument għandu jkollu eh, ċerta uh, kondizjonalità li kunem uh, eh, politika fiskali u monetarja uh, xirqa u grazzi ħafna. Għaddu issa għal l-onorevoli Odi. Grazzi ħafna, President. Kommissarju, jinn nixtieq nappoġġa mm, komplimenti li saru l-Sinjura Hubner u nirringrazzja l-ek għax eh, xo li għamilt għal-istabilita nija ħagġa li għetni provi konna mekanizmu għal-istabilita finanzjera meta jkun hemm teddid serju l-Istati Membri għanki meta jkunu barra mill-Unjoni Zona Ewropa. Huwa bbażat fuq l-artiklu 143 ta' ta' trattat li jista' jiġi applikat b'deroga. Ma 50 biljun m'għandhom eh, ikollhom sorveljenza makroekonomika u dawn ikun hemm eh, eh, sorveljenza ta' waqt li qed jiġu applikati dawn il-miżuri. Din tieħu parti mill-proċedura ta' deficit eċċessiv u proċeduri oħra li ġew applikati fl-2002 Fil-pajjiż ta' żona ewra hemm trattat internazzjonali li jitratta li jessem. Għamilt eh, lista tal-makkinarja kollha li qiegħda li tifforma l-bażi tal proposta tiegħek imma titkellem dwar affarijiet li huma redundanti li FSM u li SSM. Allura għaliex qed tiddependi fuq l-artiklu 143 u t-tieni u kif jaqbel mal-trattat ta' stabilità u koordinament ta' għaxem ċerta pajizi par-Renju Unit li ma taħx taħt l-artiklu 1.4.13 u ma kellhom għandhom opt-out mid-żona euro għaliex kif qed da mal-trattat ta' stabilità u mal-artiklu 6 kif għat obbliga dawn l-istati jekk eh, huma mux qegħdin suġġetti għall-istess regola. Grazie ħafna, l-Onorevoli Algidis. Nishtiq nirringrazzja rapporter ta' għana l-proposta li preparat jina nħos ni revizjoni ta' regolament li għanna fil prezent hija fwaqta eh, daw il-pajizi għan li mux parti mezzona għandhom ikollom eh, l-opportunità li rċevu l-tiplajn. Ma metan niġu għal rikapitalizzazzjoni tal-banek għanna nkunu konsistenti u trasparenti. Eh, dan ir-rwol tal-funzjoni tal-banek huwa importanti ħafna. Id-dokumenti finanzjari kollha għandhom jitkellmu dwar ir-responsabilità eh, ta' dawk li jmexxu l-banek. U r-rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew għandu jkun iżjed b'saħħtu Jekk aħna rridu nsolvu l-problema tal-falliment tal-banek, l-Stati membri eh, għandu jiprovdu indikaturi ekonomiċi aħjar. Ġifiri l-Stati membri u minħalla sit-taxxi ikopru l-ispejjeż. Allora nispera li dispożizzjoni ġdida proposta l-Kommissjoni jkun hemm eh, twassal la riżit responsabilità tal-settur bankarju. Qed nimxu sa lejn il-catch tiegħi l-ewwel wieħed Eh, huwa l-onorevoli Mikola Xiex minuta. Grazie ħafna. Kommissarju, kollegi, il-krizi globali ekonomika globali ħallet eh, marka tagħha fuq l-Stati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Illum għanna mux pozizjon li għelbu il-reċessjoni u ma nistax eh, namlu differenza bej l-istoti eh, li eh, parti mezzana euro u dawk li mumiex. Kolla għadin fl-istess ilma. Għaxin kella għan waslu għal iżjed zbilanċi makroekonomiċi. Għanna għet naraw li għet tiġi formata unjoni bankarja li fil-ġejjini tkun Ħodda siwja ħafna biex tiffaċċa situazzjoni finanzjari komplikati palma qed ikonna qudiemna fil-preżent. Huwa importanti li l-istati membri li l-membri tal-Unjoni Bankarja għandhom ikollu fondom adekwati biex iżommu l-stabilità tal-munita biex ikunem uh, eh, unjoni bankarja li jetabeneficju għal kulħadd għandu għanna jkonna l-flus disponibli għal kulħadd. Naddu issa l-onorevoli Bak.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 daqqas u barra mill-Ungerija erba stati membri oħra biss waslu għal dan. Għalek l-Ungerija ma kella lebda jnuna minn barra. Iżda fl-2010 sibna l-nafus nef situazzjoni ħafna għar minn mill-Greċja il-ġestjoni tal-krizi li segwit segwa il-gvern tal-Ungerija kien tagħti eżempju għal kulħadd U importanti li dawk li ma jifformawx parti mill-Unjoni Ewropea mill-zona euro għandhom ikollu beneficju tal-għan. Sanaddu għall-onorevoli Paxka. Grazzi ħafna. Kummissarju u ħaġa naturali li bħal pajizi ta' zona euro dawk l-oħrajn għandhom jkunu jistaw jirrekapitalizzaw l-banek tagħhom li jessem ġiet maħluqa biex tif tiffaċċa riski fiż-żona ewra u mhijiex adekwata għal biex tgħin l-istati membri oħra. Fir-rapport tal-Sinjura Hubner għandna deskrizzjoni ta' żewġ possibiltajiet biex wieħed issolvi kriżi ta' rikapitalizzazzjoni tal-bank għal dawk il-pajjiżi li mhux parti mill-żona ewra mill-punt ta' mill-lat ta' ċertezza legali għanna nadottaw dik l-alternativa li trid tbiddel it-trattat dwar l-istabbiliment tal-EMS biex l-istati membri li jipparteċipaw jagħtu kapital ħalli jiżguraw li jkun hemm eh, salvagwardja, sistema ta' salvagwardja għal rikapitalizzazzjoni tal-banek. L-alternattiva l-oħra li hemm referenza għalija hija li jkun hemm self lill stat membri barra mill-żona euro għal rekapitalizzazzjoni tal-bank jiffissa differenzi bejn il-funzjonament tal-pajjiżi tal-parti tal zona euro u dawk li mhumiex. L-Onorevoli Bassescu. Il-revizjoni tal-regolament fil-prezenti jista' permetti dawk li stati membri li mumiex fi żona ewra ikollhom strumenti simili għal dawk li huma parti mill-zona ewra. Il-pajjiżi kien wieħed mill-ewwel wieħed li kellu benefiċċju minn għajnuna finanzjarja mill-Unjoni Ewropea nħabba il-sistema BOP. B'din lajnuna r-Rumanija eh, kienet pozizjoni li tistabilizza finanzi eh, pubbliċi tagħha u tagħmel ċerta riformi importanti. Għalhekk l-ispejjeż politiċi verament kienu għolin imma pajizi seta naqqas il-deficit pubbliku u jizom u jikontrolla id-dejn pubbliku. Ma fil-prezent hemm riskju li ċerta impenji fil ftejim li hemm la IMF ma l-Kommissjoni ma jistawx jiġu rispettati bil-Gvern Soċjalist prezent. Xenarju bħal da jista' poġġi f'periklu l-sforzu li saru kollha mill-Gvern ta' qabel. Grazzi. L-Onorevoli Lohan. Grazzi. Għafna apprezzja Is-sitwazzjoni finanzjarji li qatt ma bħal qabel praw l-aħħar snin waslet eh, ħolqot ħafna dannu għall-ekonomiji tagħna, inklużi deficit u dejn pubbliku f'ħafna stati membri fiż-żona euro u bak barra. Eh, żon daw l-impatt negattiv fil-pajjiżi fej m'għandhomx l-euro jista eh, eh, jittieħed minn pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea kollha, allura neċessarju hemm bżonn li dawk l-istati li jipparteċipaw fil-mekkaniżmu ta' supervizjoni unika li jkunu parti mill-ISM u tal-istrument ta' rikapitalizzazzjoni tal-banek. Il-maġġoranza ta' dawk il-pajjiżi jisibu diffikultajiet kbar biex ikollhom aċċess għall instrumenti finanzjari tal-komunità għalhekk eh, għajnuna finanzjarja eh, addizzjonali mill-sistema BOP tejjeb il-kapacità amministrativa ta' dawl il-pajjiżi kif ukoll il-kapacità ta' assorbazzjoni eh, assorbiment tal-fondi Ewropej minnaħa tagħhom. Grazzi ħafna. Il-kriżi finanzjarja kella impatt importanti fuq il-budget tal-Istati membri u dina waslet għal zida fil-fondi disponibli għal 50 biljun euro. Kantitajiet kbar eh, ġew offruti lil dawk li kellhom diffikultà inklużi Rumanija, pajjiżi. Hemm ċerta problemi għall-implementazzjoni ta' dan il-mekkaniżmu għaliex e, l-istati membri mumiex ta' zona euro mandomx aċċess għall-istrumenti bħal dawk il-pajjiżi li huma parti mill-zona euro. Għanna bżonn li jkun hemm e, u għek trattament igwali. Il-mekkanizmi reċenti jikkomplikaw is-sitwazzjoni bħalissa, is-sitwazzjoni tal-balance eh, of payments u l-mekkanizmu tal-BOP jista' jtejb is-sitwazzjoni billi jikkonsolida l-kapaċità eh, amministrativa u kemm jiġu u kemm jistgħu jiġu azzorbivi l-fondi. Jina nifra l-signora Hubner. Provjazzi ħafna sa nalqu id-dibattitu u ngħaddu l-kelma l-Kommissarju Oli Ren fissem il-Kommissjoni. Grazie ħafna President, onorevoli membri. L-ewwel qabel kollox jiena nixtieq nirringrazzjakom għal dibattitu verament ta' sustanza fuq dan is-suġġett ta' sekk importanti għall-Unjoni Ewropea u eh, kollha. Jiena naqbel kompletament u nappoġġa l-enfasi li tat is-Sinjora Hubner dwar il-bżonn li għandna bżonn li l-Unjoni Ewropea tibqa' maquda jiena kemm referenza għal da minn ħafna intervenzjoni kulli s-sur Schmidt ma nafux għat dar il-kwestjonijiet kritiċi eh, fil-Kunsil eh, fuq dis suġġett għax il-negozjati għadhom ma bdewx. Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropea Ewropew eh, hija ħaġa tajba wkoll biex wieħed ikun jista' javanza fid-diskussjonijiet fil-naħad fil-Kunsill. Innixtieq nħudi l-opportunità biex ninkoraġġixxi lill konsell biex jibda bil-diskussjonijiet tiegħu fuq din il-kwestjoni. Jien nixtieq ukoll nirringrazzja s-Sur Stolojan u s-Sur Oli ħalli l-esperjenza ta' Rumanija fuq l-impatt pozittiv tal-lajnuna tal-Unjoni Ewropea fuq il-Balance of balance of payments biex ta' stabilizzazzjoni u rkupru l-Rumanija. Taw l-aħħar snin l-Ungerija u l-Latvija wkoll kellhom benefiċċju tal-programmi BOP tal-Unjoni Ewropea. L-esperjenza tal latvija hija hija ħaġa li tejna meta l-kriżi Eh, l-Europa minn naħra tal-Atlantiku kellha impatt fuq il-Latvija kbir ukoll. Il-Latvija ġiet appoġġati, appoġġata mill-Unjoni Ewropea fil-programm eh, mill-BOP. U ġiet appoġġata wkoll mill-pajjiż eh, tan nata fuq u l-IMF komplementat program ta' reforma ekonomika, kuraġġux u ta' aġġustament fiskali. Issa il latvija irkuprat għaddiet mill-program u l-ekonomija tagħha qed tikber. U qed naraw li qed ikun hemm ukoll żieda fil-pigi fil latvija mhux qed ngħid li mhux ħajkun hemm diffikultajiet, m'hemmx diffikultajiet Kien l program ta' aġġust eh, ta' ħafna ma jider li l Latvija eh, tavanza eh, u għed il-kubra minħabba l-appoċ li ċivit mill-Unjoni Ewropea. Illum l latvja hija kandidat serju biex tinaqat ma' zona euro biex tkun tista' segwi l-Estonja f'jannar. Issa dwar il-kwissjoni tal bazi legali kif eh, għamel is-Sur John Dess. Din il-proposta hija bbażata fuq l-artiklu 352 tat trattar fejn kun hemm proċedura sens is-Sur Oli kellu mistoqsija verament pertinenti u nistgħu wiedek il-Kommissjoni eh, eh, jkunu jistgħu ituk iżjed informazzjoni għal din il-kwistjoni L-Onorabli Svonzvenska, jien nishtiq nirringrazzja sa, nishtiq nir-respondi l-Sur Gustafsson bil lizvedis eh, Sur Schmidt eh, u Sur Gustafsson tkellmu bl-Izvedit l-lum. Jien nishtiq najt li s-solidarieta li il pajizi tal-Unjoni Ewropea eh, u l-Unjoni Ewropea qed jagħtu b'dan it-tip ta' mekkaniżmu ħajjiżguraw li jkun hemm appoġġ għal pajjiżi iżjed dajfa u l-popolazzjonijiet tagħhom. U dan ħajkun possibbli biss. Billi jkun hemm stabbiltà ekonomika biex naslu għal tkabbir ekonomiku għal iżjed eh, eh, tkabbir ekonomiku u ħolqien tampigi. Dan huwa lan ta' dan din il-forma. Grazie. Bardzo pani komisarzu i podsumow. Grazie ħafna, Sur President, anzi, grazie ħafna Sur Kommissarju. Issa signora Hubner para il-rapporter żewġ minuti san nżomm il-kommenti tiegħi fil-qasir fuq żewġ kummenti illi ġew espressi mill-kollegi tal-PPE, Sur Weber, anka fuq il-tħassib fuq ir-rekapitalazzjoni tal-banek u eh, l-aċċess għal dawk l-istati li mhumiex eh, fil-żona euro. Nixtieq ngħid li dan il-Parlament approva ftit ilu mekkaniżmu għal dawk l-istati membri li mhumiex qegħdin fil-żona euro għal dan il-mekkaniżmu ta' supervizjoni singolu u nafu li hemm sitwazzjonijiet fejn Eh, dan ir-rol supervizorju eh, jista jaffetwa s-setturi eh, finanzjari nazzjonali u r-rekwiżiti illi jista' waslu għal rekapitalazzjoni tal-banek u għalek responsabilta tagħna tmur lilin mill-SSM u rridu naraw kif nistgħu ngħinu wkoll dawk l-istati membri illi jkollhom aċċess bħal dan anka finanzjar permezz ta' self ta' flus Apparti minn il-Komissjoni tkellmet fuq il-transfer mill-ISM illi sa mill-SSM meta jidħol fisseħ li SM dan it-tip ta' trasferiment m'għandux jaqsam biss mal-fondi biss ma' fuq il-kapaċità u għalhekk idun isu dan il-kuntest. Apparti minn hekk nixtieq ningrazzja kulħadd illi Eh, ma dawk eh, kolla li diskutejt matul dawn l-axħar xarajn tliet xhur fuq il dan ir-rapport il shadow reporters kif ukoll dawk kollha li konsultajt magħhom sabiex inkun nista' dan id-dibattitu llum. Grazzi ħafna il-dibattitu spiċċa u għada nivvotaw fil-11 nofs fuq dan ir-rapport. Issa, il-punt li jmiss fuq l-agenda il-mistoqsija orali lill-Kummissjoni fuq l-għajnuna mill-Istat għal-Reġjuni.